nitlob lil Sinjura Jolie biex tintervjeni hemm qiegħda. Nirringrazzjak ħafna, Sur President, Sinjuri, kollegi, Sur Kommissarju, għandi huwa pjaċir tiegħi li għannom tal-Kummissjoni tal-Iżvilupp li namlukom din mistoqsija imma jiddispjaċini li mandiċ il-rezoluzzjoni li ġiet votata b'unanimità il-kollegi tal-komitat ħderu ħdimna bisħieħ biex din tkun tista' tiġi eh, votata qabel is-summit ta' Pittsburgh imma ma kienx hemm gruppi politiċi kollha li eh, tawna appoġġ ir-riżoluzzjoni li hija indispensabbli jekk iridu l-Parlament Ewropew ikollu iktar sej fil-politika barranija tal-Unjoni Ewropea u jkollu ġifiri forza u rieda. Għalhekk, kollegi, xinter ikonna biex nivvotaw din ir-riżoluzzjoni li kienet kopri il-mistoqsijiet ta' dan il-Parlament lill membri tal-G20 il-waqt il-plenarja ta' għaliex se nagħmlu dan kollu fil-plenarja ta' Ottubru meta jkun sar is-summit ta' Pittsburgh. Imma ma nistawx noqogħdu lura u nikkumentaw biss ta' dak ma dak li qed jiġri. Dan mhuwiex ix-xogħol li għandna nagħmlu aħna il-ġurnalisti jistaw jamlu dan. Il-pajizi li qed jiżviluppaw għandhom iktar bżonn eh, tagħna il-krizi ekonomika ovvjament laqtet iktar mill-viċin il-pajiz li qed jiżviluppaw l-istituzzjonijiet finanzjarji eh, eh, mhux dejjem taw il-loans kif suppost. Il pajjiżi tal-Afrika ibbenefikaw biss minn 1.6% tal-self tal-IMF l-bqija marru għal pajjiżi sviluppati anki fl-Ewropa Ovvjament, eh, fi żmien ta' kriżi anki li l-pajjiżi Ewropew kellhom dan il-bżonn, imma ma rridux nisaw il-miżerja ta' ċerti pajjiżi, il-miżerja li qed jgħixu fiha ħafna nies li suppost aħna responsabbli wkoll għalihom. il najnuna pubblika għall-izvilup għandha tiġi miżjuda u dan b'mod urġenti minn eh, l-OECD ilu minn l-1970 jitlob għal ċertu għajnuniet. Il-fondi imma għatma jaslu. Hemm bżonn insibu sorsi ġodda ta' finanzjament, speċjalment billi nirriformaw is-sistema li għandna bħalissa. Il-Kumitat il kumitat tal iżvilupp għalhekk jitlobkom biex taġixxu sabiex inneħu darba l-dejjem it-tax havens, il evażjoni tat tat-taxxa u anki il-kapitali li jkunu qegħdin jimxu minn ċertu pajjiżi li qed jiżviluppaw skont rapport minn Norveġja ta' Ġunju bil-statistika ta' min jorbot fuqha il-flussi l-leċti li qegħdin jitilqu jħallu dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma ħafna iktar għaxar darbit iktar tal-għajnuna li qed tingħatalhom għalhekk hemm bżonn ikollna sistema sabiex il-kumpaniji internazzjonali kunu kostretti biex jgħidu kemm qed jagħmlu profitti. Speċjalment fil-pajjiżi fejn kunu qed joperaw. Umbat riforma tas sistema rridu nibdowa mhux biss ġifiri bċertu regoli ġodda demokratiċi u trasparenti fil-qasam tal-kummerċ, imma anki tal-sistema finanzjarja internazzjonali. Ir-responsabiltajiet huma kbar, ix-xogħol huwa kbir ħafna u kol imma l-Unjoni Ewropej għandha tkun ta' net f'dawn ir-riformi kollha. Grazzi ħafna. Merci. Now the Commissioner De Gucht, please. Il-Kommissarju De Gucht. Mr. President. Uh... Sir President, this kollegi il-Kommissjoni fir rwol bħala rappreżentanta tal-Unjoni Ewropea f'dan il-G20 flimkien mal-Presidenza tixtieq tara appoġġ aktar qawwi pajjiżi bitħul baxx, speċjalment dawk li fqar bħala waħda mill prioritajiet kritiċi tal-impenni tal-G20. Għal dar rigward huwa importanti li pajjiżi bitħul baxx jirċievu tħul sabiex jilqgħu għal ħtiġijiet li joħorġu mill-kriżi finanzjarja. Għal daqstant, nishtiqu naraw illi insaxħu l-aċċess minn pajjiżi fqar illi mandomx kapacitajiet amministrativi għal faċilitajiet u kreditu disponibli mill-istituzzjonijiet finanzjari internazzjonali u donaturi oħrajn. Personalment, jiena niddefendi dal-pożizzjoni fil-Konsill għall affarijiet Kummerċali f'Novembru U dawn ħajkunu appuntu fiċ-ċentru ta' tħassi politiku tiegħi waqt il-ġimgħat li ġejjin. Nittama li kolli l-appoġġ tagħkom f'dan il-proċess. Dan il-kontest, il-vulnerabilità tagħna u l-istrumenti tagħna għal flessibilità huma kruċjali. il kummissjoni ħadmet mal-IMF u l-Bank Dinji sabiex nidentifikaw l-iktar pajjiżi vulnerabbli u nikkomplementaw l-assistenza bbażata fuq self provduta miż-żewġ istituzzjonijiet bajnuna taħt il-Vulnerability Flex. Bej l-2009 u l-2010 sa 500 miljon ħajntef u fuq dawk il-pajizi ACP li jishtiqu assistenza sabiex u priorita fil-nefqa pubblika inkluż fis-settur soċjali. Permattu li nassigurakom li front loading ta' poċ budgetarju grazzi għal mekanizmu Vulnerability Flex mustaj wassal għal noqqasijiet billi il-Komissjoni qed tuża riżorsi appropjati taħt il-Vulnerability Flex u kol ħaj benefikaw pajzi fqar grazzi għal miżuri msemmija fil-komunikazzjoni ta' Komissjoni ta' April bħal allokazzjonijiet wara revizjoni ta' tħok u revizjoni mit-term appoġġata mill-front loading, eccetera dwar il-miri tal-appoġġ budgetarju naħseb il-flessibilità fe dan l-istrument iwassa sabiex pajizi reċipjenti jużaw il-fondi b'mod l-aktar jgħinhom sabiex jirrispondu għal problemi eh, finanzjari, revizjoni tal-10 IDF e ħat iprovdi għall opportunità tad deb sabiex nidentifikaw ħtiġijiet ġodda u wkoll nevalwaw u naraw jekk dawn mhumiex indirizzati aħjar permezz ta' appoġġ ġenerali jew le. Il-reviżjoni kol ħat ipprovdi opportunità sabiex nerġaw neżaminaw il-profiles ta' appoġġ f'kull pajjiż ACP u nikkonsidraw emendi riallokazzjoni ta' fondi addizzjonali wkoll mir-riservi dwar ir riforma eh, tal-istituzzjonijiet, ir-rwol sabiex nipromovu il-riforma eh, hija limitata. Il-kwistjoni ta' rappreżentazzjoni eh, diskussa ta' fil-laqat tal-Bank Dinji u IMF f'Istanbul, il-Komissarju Almonja ħani nettendu għalihom fotubru li ġej. Aħna wkoll nilqaw ukoll il-tiret eh, siġu għal pajjiżi sab-Sahara fil-Board of Governance unħarsu b'interess lejn proposti sabiex ikun hemm riformi ulterjuri. Dwar noqqasijiet finanzjari leċiti nassigura li s-Sinjura Ġoli jena ġatajt istruzzjoniet l-Servizz tal-Kommissjoni sabiex jisibu modi kif ikkonna governanza ħjar f'pajjiż li qed jiżviluppaw sabiex niġġieldu noqqasijiet illeċiti. Dil-kriżi wkoll uriet li rridu nsaħħu l-mekkaniżmi sabiex eh, inwaslu għal riżultati iktar pożittivi. L-aġenda ta' effett Eh, ta' eh, riżultati għal pjantazzjoni huma aktar importanti llum minn qatt qabel. Dawn il-żminijiet diffiċli għandna responsabilità partikolari lejn il-fqar fid-dinja sabiex l-assistenza tagħna tasal fejn għandha tasal. Fil-komunikazzjoni t-8 ta' april, il-Kommissjoni saħet fuq l-kontribuzzjoni utli ta' mekanizmi innovattivi bħala strumenti eh, li jatmu b'mod eh, komplementari mal-ODA ħedġiġna l-Stati membri sal biex jużaw il-toolkit u kol jikomplementaw ODA ma non ODA pal per eżempju eh, taxxi fuq l-aeroporti sabiex jgħinu f'programmi tas saħħa per eżempju ħajkun hemm diskussjonijiet f'pajjiżi fl-2010 fuq dal punt laqat organizzat minn Franza u ħat inkolver kol kommissjoni. Grazie kommissarju. Issanna kellima fi semi gruppi politiċi. Nibdew bissu Enrique Guerrero. Signor Presidente, grazie. Grazie ħafna kommissarju. Illum tala sena sħiħa meta Lehman Brothers eh, fallew aħna pal-esperti konna qed nħarsu mill-ġemp li dan il-kullas enormi li sar u il-kriżi finanzjarja żdiedet u għaddiet għall-ekonomija reali. Eċna periodu illi fih kenna tkabbir ekonomiku negattiv u u ukoll kenna nuqqas ta' svilupp issa il-pajizi sviluppati waslu biex jisuperaw din il-krizi diġa għamluħ dan Franza u il-Germania u l-Kommissjoni l-lum eżattament kenna il-previżjonijiet ekonomiċi il juru illi fit tini sitxu l-Unjoni Ewropea se toħroġ mir-reċessjoni. Iżda il-pajizi illi ma jenqas sviluppati għadhom fil-krizi u se jidumu f'din il-krizi għal żmien ħafna itwal. Qed isofru iktar minn kulħadd il-konsekwenzi ta' din il-krizi. Qed isofru minn qas kabbir <coughs> biktar nuqqas ta' xogħol binqas krettu eh, minn barra binqas għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp u biktar restrizzjonijiet kummerċjali. Aħna eċna żmien ta' nuqqas ta' tkabbir ekonomiku u stabilità u aħna eċna għal żmien limitat. Imma għal dawn il-pajizi se edin fil-riskju illi jdumu 10 snin f'din is-sitwazzjoni. Nistaw nagħmlu ħafna għal-jom dan, hemm ħafna aspetti U jina nishtiq insemmi specifikament f'dak il-situazzjoni ta' protezzjonizmu li għanna kontriħ kollu kemmu il-Kommissjoni semmena il-ġimma li għaddiet tat rapport dwar il-miżuri rigward il-kummerċ illi hemm ħafna pajjiżi qed ikollhom miżuri restrittivi u di ħaġa diżastruża għal dawk il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Barra minn hekk, ħafna pajjiżi żviluppati mhux qed jimxu skont il-wedit li għamlu għal dawk għal dak li għandu xaqsa mal żvilupp specialment fil-moment li iktar għandhom bżon ta' tant rizorsi biex jistaw jiffrentaw il-krizi. U għalek niproponi il-nżidu l-koordinazzjoni għal dan eh, l-żvilupp biex kunem ftejim bej dawk il pajizi li għetjatu u kol sħab soċjali kollha kemm huma mod trasparenti biex ma nżidux il u neħħu il-burokrazija u għalek nitlob il kommissarju u l kommissjoni biex timx l-qoddim bil-proġetti li prezentatinna għax jiena żgur illi wkoll l kommissarju għal Almunja se jaqbel miegħu dan. Grazzi ħafna. for three and a half minutes, please. Monsieur le Commissaire. Monsieur le Commissario, le Président, Signora, Jena ovvjament konxu għal-fat li f'dan it-tip ta' dibattitu s-sen għodu nirrepetu ruħna. Imma li li dan mux sejtellifni għax naħseb li huwa tajjeb li nibqaw nirrepetu dawn l-idejat li qed naqblu fuqhom kollha anki mal-Kummissjoni għax il-kriżi finanzjarja u rietna li jaraw li dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw naraw li se jħolqu iktar katastrofi f'dawn il-pajjiżi bħala konsegwenza. Kollox juri dan. Konna naħsbu li laqas biss se jintlaqtu, imma jiena apprezzajt sur kummissarju il-fat li inti et li tridu tkunu iktar flessibli jiena dejjem id-defendejt meta kien possibbli ovvjament bċertu kontrolli, imma jiena dejjem defendejt il lajnuna pubblika u lajnuna diretta ġifiri u kol lajnuna permezz tal-budget. Ovvjament dan juri ir-rispett u jagħti ċertu mezzi lill-istati li kollom bżonn. Ma dana kollu il-G20 ma ħax il-riformi eh, tal eh, li qed jitkellmu fuqhom il-Bank Dinji u anki l-IMF biex jgħinu dawn il-pajjiżi iktar foqra. 80% smajna marru lejn il-pajjiżi diġa sviluppati u 1.6% marru biss fil-pajjiżi tal-Afrika. Il-mezzi u l ajnunit tal tal-G20 mhux se jkunu bizzejiet u mhux se jkunu drizzati l dawn il-pajjiżi li ktar għandhom bżonn Hawnhekk ġifiri l-sfida li għandna dimna hija sabiex nġalu l sati membri li jirrispettaw l-impenji li ħadu fl-2005 ġifiri biex ma jnizlux jnaqsux dawn din l publika eh, pubblika. Diġà eh, kien hemm pajjiżi li naqsu, pereżempju l-Irlanda binqas minn 10% l-Italja 50% u l-Latvja naqset 100%. Dawn l-ammonti ma nistawx mhux biss naċċettaw imma turi aġiri responsabbli. Ħafna um, punti li wieħed jista' jitkellem fuqhom jiena rajt li inti kont um, tkellimt fuq il-Bank Mondjali li tixtieq ukoll twaqqaf font ieħor il ġlieda kontra it-tax havens meta nitkellmu fuq elf biljun ta' dollari li jaddu permezz ta' dawn il-tax havens. Il eh, kienem punti oħra li semmejna, naħseb li xaġa li dun semmu, ninfasizzaw eh, hija li l-lajnuna għal-kummerċ eh, jiena ovvjament l-FTAs naqbel magħhom meta wieħed isemmi wkoll periodu ta' tranzizzjoni u meta wkoll il-pajjiżi tal-Ewropa jirrispettaw ehm, l-impenji tagħhom tal-ammonti ta' lajnuniet li smajna li hemm ċertu ehm, pajjiżi li żviluppati eh, tal-Ewropa li jaqogħdu biss iwedu mbagħad mill-qatt ma jgħaddu għal fatti. Grazzi. Jetzt bekommt das Wort Gabi Zimmer für die GUE. eineinhalb Minute, bitte. der Wolle Zimmer. Grazie Hafna. il-mistoqsija li tres qed mis eh, Sinraġun li jimur fil alba propju tal-politika tagħna l-aħħar laqgħat ta' G8 ġi 20 saru ħafna mediet li pero baqgħu fuq il-karta biss. u ħafna prospettivi però riżultati ma rajnihomx. Issa, di rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew hija fasla sabiex iġġib eh, eh, persuni qabel Pittsburgh. Fid-dawl ta' dak li qal il-Kommissarju, fid-dawl ta' dak li ntqal mill-kollega Michel, joħroġ ċar illi nafu fejn għal-problema. dana kollu maħniċ pozizjoni illi eh, namlu l-pressjoni kollha neċessarja sabiex nisforzaw l-istati membri sabiex jimxu li lin minn dil-politika illi qegħdin jimbottaw. Issa jekk aħna ma nkunux kapaċi inwettqu l-pressjoni neċessarja sabiex niprovdu appoġġ xira l pajjiżi fqar, se nerġgħu niġu lura wara Pittsburgh u naraw li ma nbidaj xejn. Għal daqstant jiena nappella lilek sur kummissarju jekk jogħġbok. Ersa qudiem il-Parlament u għati l-opinjoni tijak dwar il-rizultati. ħanaraw kem nistaw niprovdu assistenza effettiva. Għanna bżon azzjoni malaj kem jista' jkun għaliex hemm persuni li qed imutu u għajnejna. U dawn il-persuni qegħdin imutu minħabba azzjoni u nuqqas ta' azzjoni li għandna responsabilità li aħna. Is-Sinjura eh, Kretu, grazie ħafna. Il-rapport juri illi appoċ juri tnaqis ta' 4.8 biljun euro allokati sabiex eh, nindirizzaw il-kriżijiet fil-pajzi l-aktar foqra. dan juri diskrepanza kbira u eh, ovvjament ma nistawx, ma nimmaġinawx li ammonti kbar għal bailouts tal-banek waslu sabiex Eh, wasanna f'sitwazzjoni fejn għalkemm gvernijiet għet jisolvu l-problemi tagħhom qed ninjoraw il-fatt li huma l-pajjiżi li qed jiżviluppaw li l-aktar qed jintlaqtu mill-kriżi finanzjarja. U dawn il-pajjiżi ma nqas responsabbli għall-kriżi ekonomika. Ma nix nistennew wis mill seħħiet monetarji speċjalment f'perjodu ta' reċessjoni. Għal daqstan xtaqt nġvilkom l-attenzjoni għal riski li dejjem minnhom il-pajjiż li tiżviluppaw fid-dawl ta' povertà dejjem tikber u wkoll tensjonijiet fil-pajjiż, eh, eh, konflitti, migrazzjoni li ovvjament it-tort huwa tal-pajjiżi li żviluppaw għalhekk hemm bżonn illi nimxu f'direzzjoni nerfaw responsabilità tagħna u hemm bżonn ukoll illi insaħħu l-għajnuna internazzjonali fl-istess ħin ukoll hemm bżonn politika aktar b'saħħit għandna bżonn nifukaw ukoll sabiex insaħħu l-għajnuna għal ċertu pajjiżi benefiċjarji u wkoll xtaqt nistaqsi lill-Kummissarju meta għet jikkonsidra xqal l-ex kommissarju Michel fuq il-ħtieġa illi kunem involviment aktar tal-Bank Dinji u l amf Inti l-esti proponi xaħġa fid-dawl ta' Summit ta' Istanbul jina ma nishtiq nagħlaq id-diskors mingħajr ma nesprimi l-apprezzament tiegħi għal fid-daw tal-bidu tal-mandat tiegħek bħala komissarju għandek kellek anka zjara ta' Zimbabwe, zjara fl-Afrika t'isfel u anka lajnuna l mittel fitma fil-Afrika tal-Punent, pero xtaqt najt li mux biss il-Burkina Faso għed tiffaċċja l dizastri naturali manka Niger u li għandhom bżon għajnuna finanzjarja emmek. Għandek hawnhekk ukoll problemi differenti li qed jaffettwaw ir-reġun u jiena wkoll napprezza l-ammonti illi ġew allokati ammonti finanzjari lil pajjiżi tas-Sab-Sahara. Jiena nittama illi sabu situazzjoni kritika u għalek għanna namlu dak kollu li nistaw sabiex ma nfallux.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 rridu nejnu pajzi li għandhom joħorġu mill-krizi, ma l-proposti mumiex tant serji lajnuna tal MF sissa kienet ammont zaħir wisq. U naħseb dan ma jgħin sabiex pajizi foqra influenza u d distin taħom stess. Nistaw niprovdu dawn l-assigurazzjonijiet għajnuna medika u dawn għandhom jinżammu f'livell li kienu qabel il-kriżi jekk naraw tnaqis fl-għajnuna mill-Unjoni Ewropea din tkun ħaġa ħażina, però nixtieq kull suċċess kummissarju fil kariga tiegħek. Dziękuję eh, pięknie pan predseda, pan komisar. Grazie ħafna. Sur President, Sur Kommissarju, di kwestjoni importanti ħafna u qed niddiskutuha f'mument ġust, mhux biss għaliex l-Ewropa għandha jkollha idea ċara fuq għajnuna l-izvilupp imma wkoll għaliex di kwistjoni trid tiġi spjegata liċ-ċittadini tagħna. Assistenza l-iżvilupp u il-fondi jistaw ikollhom impatt qawwi fuq problemi bħal immigrazzjoni, eccetera eh, eċetera. Dan kien spjegat ukoll mill-IMF madana kollu Irridu naraw kif il-flejjes jistabu kollom effett iktar pozittiv. Aħna ngħixu f'pajjiżi sviluppat u qed nisimgħu kommenti negattivi dwar l-assistenza l iżvilupp tagħna u kif tintuża din l-għajnuna mhux dejjem iwasal għal ftejm tal-pajjiżi qed jiżviluppaw. Jekk nasbu fuq kif niddiriġu dan il-finanzi naħseb jista' jkollu effett pożittiv. Grazzi ħafna. Huwa importanti li l-Unjoni turi li hija leader responsabbli naraw li jiġu rispettati l-impenji tagħna anki l-MDGs. Il-pajjiżi foqra jintlaqtu ħafna iktar qar f'perjodu ta' kriżi. Eh, faqar absoluti fej ġifiri n-nies imutu bil-ġuħ. Nafu li hemm pajjiżi li qalu se naqsu l-għajnuna li jagħtu huma imma fi żmien meta ridu anzi nżidu l-għajnuna, l-idea hija li l-għajnuna tintuża ħafna aħjar. Per eżempju, il-programm Adamos li jintuża fil-Mozambik. Hemm bżonn iktar koordinament ta' dan it-tip ta' proġetti. Naħseb bekk ikonna reżultati aħjar speċjalment meta qed naraw li l-għajnu finanzjari jridu jonqsu. Grazzi. Il-Komissarju de Gucht. Grazie ħafna, Sur President, Aziz kollegi. Iva, il-krizi laqtet l-aktar pajizi il-fqar u fil-fat ma ħafna li nistaw namlu ma nistaw nitkelmu dwar ir-rimedji sabiex nejnu għom jirġaw eh, jaqbdu eh, jaqbdu triqtom Imma ovvjament dan jieħu ħin. U fil-pajjiżi fqar, il-mekkanizmi sabiex nintroduċu tkabbir ekonomiku ma inqas sviluppati f'dal pajjiżi. Wieħed mill-kommenti li saru minn numru ta' membri tal-Parlament Ewropew kien fuq il-fatt illi ħafna stati membri qed imorru lura fuq l-impenni ta' l-ODA tagħhom. L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea qablu fl-2005 illi targets ta' 0.51% għal l-Unjoni Ewropea ta' 15 il-pajis u 0.71% għal eh, pajis għal 27 stat membru li nilqom sal-2010. U 0.7% u 0.33% sa l-2050 il-pajjiżi illi ġa kisbu livelli ola minn dawn il-miri wedu li jżommuhom skont dawn il-konfermi u anka pledges ta' Stati Membri tal-Unjoni Ewropea għanna nilħu zil-rata ta' 7.5-6% tal-ODA sa' l-2010 jina nemmen il-krizi Mandiġ tkun skuza sabiex indajfu lajnuna u jina xtaqt ninsisti fuq il-ħtieġa li nżommu l-impentana sabiex inkomplu fuq il li nżommu livell tajnuna kemm għal stati membri tal-Unjoni Ewropea u anka donaturi oħrajn. Fl-2008 l-lajnuna tal-Unjoni Ewropea zidet berba biljuni għal livell ta' 0.4% ta' lajnuna u l-ODA kollettiv se jkompli jżid ukoll. Għabbażi tal-informazzjoni miġbura mill-Istati membri, il-żida fl-ODA ħajitla l-53.4 biljon fl-2009 dinja zjeda ta' 0.4% u 58.7 biljon li fisser 0.48% aktar fl-2010. Dan ifisser illi minnajr passi ulterjuri minn stati membri sabiex jilqu il-miri kollettiv mhux se jinkisbu. Il-tbassir ta' zidiet fil-ODA tal-Unjoni Ewropea jiddependi fuq il-pajjiżi li tippruvaw jimxu mal impenni tagħhom. Imma bżonn ukoll li l-istati membri kollha jiġbdu l-istess ħabel u fuq dan ħankompli nisħa anka ma l-istati membri involuti. U hija responsabilità tagħhom dan huwa impenn illi huma daħlu għalih u l-kriżi m'għandix tkun skuża sabiex imorru lura mill-wedit uh, mil, tagħhom. Several members have. Ħafna membri u koll insistew fuq riforma tal-istituzzjonijiet eh, finanzjari internazzjonali. Din hija mira li naqbel magħha perfettament. Il-G20 stabilixxa timetable preċiża għal eh, riforma ta' Bretton Woods li nkoraġġihom sabiex ħaffu l-implementazzjoni tagħhom għal riforma illi tmur lura għas samita Londra, qabel fil-fatt summit Londra. Nistennew riżultati f'April tas sena li ġejja u jiena fiduċus li ħajkonna riżultati pozittivi fuq kristjani pendenti. Meta għet is x-momentum hemm fl-IMF wara l-laqa ta' G20, il-Kommissjoni tisħaq fuq l-importanza li ngħaddu għattini fażi ta' riforma ta' il-Bank Dinji illi għandhom jiġu inklużi qabel ir rebbija tal-2010. Is-summit ta' Londra ta' 2 April 2009 ħajn kiteb fl-istorja tal-G20 pala mod kif eh, l-izvilup ġi trattat b'mod eh, eh, indipendenti u kol u d-dim rappresentanti ta' pajizi ta' t-tile-dinja fil preparazzjoni għal G20 li ġej fl-axar xur rajna attività intensiva sabiex ikun hemm segwitu għal dak li rajna f'Londra wissu il-Board of Governance tal-MF wedet 250 biljun eh, euro f'self li 80 biljun ħajmur għal pajjiżi l-aktar foqla u l-IMF u kol f'Pittsburgh se jitkellem fuq miżuri oħra għal pajjiżi bitħul baxx. Dan huwa riżultat pożittiv xejn aktar xejn anqas. L-eks komissarju Louis Michel tkellem fuq flessibilità u qal illi l-appoġġ budġetarju, l-mekanizmu ta' appoġġ budġetarju u għal-aktar mekanizmu flessibli li għanna. Dan hija verità, imma ovvjament dan ifisser ukoll illi hemm bżonn naħdmu mal-pajjiż li qed jiżviluppaw u rridu nkunu f'pożizzjoni fejn ikonna dialogu politiku magħhom u wkoll mekkaniżmu ta' monitoraġġ sabiex ikonna kooperazzjoni minima l-menu fuq naħa tagħhom. U jiena nemmen ukoll il appoġġ budgettarju settorjali huwa mezz validu ħafna kif niproċedu. Ma nifimx għalfejn din ir-riżoluzzjoni il illi ġiet introdotta mill-Komitat tal-Iżvilupp u jirreferi għal laqgħa tal ġi ta' Pittsburgh ah, ma ġiex votat qabel il-laqgħa ġi 20 Jiena ma sax nifhimha din. Probabilment se jkun hemm spjegazzjoni teknika dwar dan dana kollu naħseb dan jibgħat il-messaġġ eh, il ħazin mill-Parlament elett il-ġdid li għan id-debattu riżoluzzjoni bħal din wara il-laqa tal-G20 f'Pittsburgh li ma laqa seħna l-28 l 24 ta' settembru jek niftakar tajjeb. Ġifiri qabel il-laqa tagħna ta' Strasburgu ta' xar ta' Ottubru. Din mhijiex xi ħaġa li nindeċidija jien, per ovvjament ma' membri illi eh, resqu l pontina Nikkondanna l-fat li ma jnexxinix nivvota fuq din riżoluzzjoni propju f'din is-sessjoni hawnhekk fi Strasburgu. Thank you, Grazie, Kommissarju. Staqt ngħid li din id-deċiżjoni illi nivota f'Ottubru tiedet mill-konferenza ta' presidenti. Għaliex l-ewwel plenarja f'Ottubru propju ħan nibbattu l-laqa tal-G20 din risposta għal mistoqsija tiegħek. Grazzi ħafna id-dibattitu fuq dan il-punt huwa għamallu kifet il-votazzjoni ħan għom fl-ewwel qatana f'Ottubru. Votazzjoni fuq dal-punt saru 11 nes 5 ħana id-dibattitu hawnhekk għadha nibdew fid-disa ta' filgħodu nixtieq ilkom ilkoll il-lejli tajjeb, grazzi.